ir-rapporti annwali tal-2015 2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità is-Sinjura Delvo. Grazie, Signora President. Inna snin anzi inni eh, snin eh, li nieħu li għandi responsabilità tal-rapport annwali fuq s u l-proporzjonalità eh. Iva, vera, dan huwa l-aħħar l-aħħar dossier li qed nisu hawnhekk eh, fl-xrawn nofsa flaxija eh, ma nemmen li eh, fl-aħħar mill-aħħar għandna b'dak li għandna bżonn huwa regoli ta' tqasim ta' kompetenzi bejn l-istituzzjonijiet u l-istati membri. Ġifieri jekk m'hemmx kompetenza esklusiva l-Unjoni Ewropea tista' tintervjeni biss jekk tista' tkun iktar effettiva mill-istati membri illi jaġixxu fuq livell nazzjonali, reġjonali jew fuq eh, livelli oħra. Barra minn hekk eh, il-miżur implementata mill-istati membri eh, tafu li skont it trattati dawn it-tip ta' interventi, dawn il-prinċipji huma mezzi, mezzi illi għanda l-Unjoni Ewropea vizavi il-ċetadin. U allura ma jridux jiġu użati b'mod żbaljat biex jħolqu blok, perez zblok, anzi biex jħolqu blokkaġ. Issa, għal sena inkussjoni għonek, 2015-2016 għanna l-odot fl-2015 illi jippermettu ċertu passi, eh, revoluzzjoni ta' impatti, konsultazzjoni pubbliċi, eh, il-pjattaforma Rifet, eh, il-pjattaforma Apex, il-pjattaforma interna Repex, kif ukoll Connect, dialogi permezz tal kowsek u l-Kumitat tar-Reġjuni dawn insew il-proċedura tal-Karta Safra u mill-2016 anzi mill-2014 rajna l-Parlament wera interess ikbar. Plus notamment par refit. en deux u eh, nafu li ġew irċevuti 65 eh, l-opinjoni eh, li jażieda meta wieħed iqis sena preċedenti u allura jiena ngħid li jiena minix favuri l-ħolqien ewwel ta' strumenti ġodda mingħajr ma nkunu rajna li sfruttajna bisħieħ l-istrumenti eżistenti. Għal-daqstant eh, nishtiq nejt eh, illi ma ridux ukoll nħol u strumenti illi u iktar burokrazija u idewmu jew inkella jamlu eh, tal-mod illi dan il-proċess ikun iktar kajman. Flimkien ma' Shadows wasanna rapport ekwibilanċjat illi jitlob għal Unjoni Ewropea bilanċjata li jitlob għal igwaljanza, jitlob li jinstema u ċittadini u nixtieq nirringrazzja l-kollegi għal um, sentiment tajjeb li kien bejnietna l-aħħar kelma fuq uh, Sor Timmermans tafu li Sor Juncker ħoloq grupp biex jirrifletti fuq s ta' dan huwa għamamur mill-Kumitat ta' Reġuni mill-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll Parlament Ewropew. Iċ-ċaħda tagħna li naħdu sem ma naħsibx li tirrifletti nuqqas interess, però rispett ta' rwol tiegħu bħala kol-leġislatura. U allura il-parlamentari Ewropej eh, għandhom jitħollew eh, f'libertà sħiħa li jkunu jistgħu eh, jisprimu rwieħhom wara li ikunu ħarġu konklużjoni ta' dan it-task force. dan kollu dan mandu blebda mod xekkel il-ħidma li hemm bejnietna u l-kosa kull komitat ta' reġuni u nixtieq ngħid ukoll li jiena ktib titra lill-Parlament lill-President tal-Parlament. Il-Kumitat ta' Reġuni hija istituzzjoni indispensabbli għaliex hija parti essenzjali tal bejn l-Unjoni u r-Reġuni Ewropej importanti u kol biex nqarbu l-entitajiet nazjonali reġjonali lejn il-livell Ewropew. U fuq kull livell u fl-imkien li rridu naġixxu u biex noħol u kol politika illi tipromovi il-benesseri ta' ċittadini tagħna. Issa il-kelma lill-Kummissarju Mimiċċa. Madam President, Honorable. Grazie ħafna, Signor President, membri onorevoli, jiena nixtieq ringrazzja l-Signora Rapporter, Signora eh, Delva, għax-xogħol eċċellenti u r-riżultati pożittivi li laħqet. Sa minn meta eh, il-karika l-Kummissjoni ta' Juncker rida tirrispetta l-prinċipju ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. Aħna nixtiequ naħdmu mal parlamenti nazzjonali u istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea sabiex niżguraw li kull proposta tkun konformi ma' dawn il-prinċipji. Aħna ntejbu il-fejm tagħna ta' xi tfisser sussidjarjetà u proporzjonalità. Il-ftejm interistituzzjonali għal liġi taħjar illi it-tret istituzzjonijiet iffirmaw t snin ilu titfa fokalità ġdida fuq il-fatt li dawn il-prinċipju jiġu eh, rispettati bisħieħ fl-iżvilupp tal-leġiżlazzjonijiet u l-impatt tagħhom fl-Unjoni Ewropea. Irridu ġibu il-bidla li ċittadini jixtiequ jaraw fl-Ewropa il-kollega tiegħi l-ewwel viġi President Franz Timmermans staqt ikun hawnhekk il-lejla però kellu jmur il-Lussemburgu għal kunsill għal affarijiet ġenerali. Taħt it-mexxija tiegħu il-kulleġġ investa bisħieħ fil- l-agenda ta' regolamentazzjoni aħjar. Aħna minna pass importanti għal iktar trasparenza u partiċipazzjoni pubblika u tfassil tal-liġijiet għabbażi tal-evidenza. Kien hemm verament tibdil kulturali u wasalna għal riżultati tajbin. Sabiex nibnu fuq dan kollu palma għal is-Sur Juncker fil- l-diskors tiegħu tal-Istat tal-Unjoni tal-2017 kien hemm task force task force sabiex ikollni iktar sussidjartar u proporzjonalità u unat bot iktar u Dan sar f'Novembru tal-2017 id-deċiżjonijiet huma bilanċati u jittidu fuq il-livell xira kemm jekk eh, dak Ewropew, reġjonali, nazzjonali jew lokali irridu niddiskutu jekk hemmx żoni ta' politika fejn il-kompetenzi jistaw jina taw l-istati membri il-Kommissjoni ħadet nota tal-deċizjoni tal-Parlament li ma jinaqax ma' task force. Najdulkom li il-postijiet tal-Parlament għadhom vakanti jekk il-Parlament eh, jirġer mid deċizjoni tiegħu. U diskussjoni tal-lum tikkonferma l-interess tal-Parlament li jajnsa biex titejjeb l-applikazzjoni u l-monitoraġġ tal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Ħafna mis-suġġerimenti tagħkom huma simili għall-ideja li qed jiġu eżaminati bħalissa mit-task force. Meta niġu għal kontroll anzi għal mekanizmu ta' kontroll ta' sussidjarjetà aħna naqblu illi il-parlamenti nazzjonali għaddu ikunu ċari fl-ispjegazzjoni tar-raġunijiet illi għal-jom jazbu illi il-rapport ma jirrispettax il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Il-rapport għandu kar responsabilità illi jaqsam il risposti tal- l parlamenti Nazzjonali. Aħna wkoll nippubblikaw ir-risposti fuq is-sit tagħna. Il-Kummissjoni għandha tirrifletti il-perjodi. Palma minna fix-xhur ta' wissu il-perjodu ta' tmien ġimgħat qiegħed fit-trattat, però aħna qed naraw di kwistjoni, ed nisaminaw di kwistjoni fil-task force sabiex naħdmu għattar effiċenti il-Kommissjoni m'għandix il-monopolju fuq l-ideja tajbin għalhekk aħna dejjem lesti li niddiskutu suġġerimenti kostruttivi mill-Parlamenti Nazzjonali. Fl-2015 l-ewwel inizjattiva ta' Green Card għal L-iskart ġiet appoġġata minn 18 il-Kamra ħafna mi suġġerimenti li saru mbagħad ġew riflessi fil-pakkett tal-ekonomija ċirkolari li l kummissjoni adottat f'Diċembru tal-2015 naqbel magħkom li din l-inizjattiva turi kif il-Parlamenti Nazzjonali jistgħu jkollhom rwol kostruttiv fil- affas istituzzjonali għandna nasbu li għandna nifokaw issa fuq l-użu tal mekkaniżmi attwali bisħieħ u mhux nibdew dibattitu istituzzjonali twil meta nafu illi tibdiliet formali ikollhom bżonn ta' tibdiliet ta' trattat. Grazzi ħafna ta' attenzjoni. Grazzi ħafna issa minuta għas-surpreda. Grazzi Sinjura President, nixtieq nifraħ li Sinjura Delvo kif ukoll il-kollegi eh, li ħadu numru ta' puntijiet tal-opinjoni eh, tal-Kumitat eh, Afko li jena immexxi nixtieq ngħid ukoll li dawn ir-rapporti annwali fuq is-sussidarjetà u proporzjonalità huma strument utli li jena l-implementazzjoni ta' dawn il-prinċipju fundamentali u l-ħarsien ta' prerogattivi li ġew li huma f'dejn eh, il-Parlamenti Nazzjonali barra mek il-mekanizmu rispett ta' dawn il-prinċipju ta' sussidjarjetà u proporzjonalità jaħdmu kif suppost naraw dan eh, li partikolarment fin numru ta' numru baxx tal-kartijiet ta' bessa fara kif ukoll il- Hemm koll interess importanti eh, illi qed naraw illi eh, aħna serna interlokutur privileġġjat tal-Parlament Nazzjonali biex nara nixtieq ngħid illi f'dan il-Kumitat Afko eh, tkellimna dwar il-bżonn li jkun hemm bilanċ bejn il-flessibilità eh, skont is-sistema ta' twissija bikrija permezz ta' perjodu ta' ġimgħa u li u skont illi għandna fir-rapport Rangele skont trattat fuq il-Parlament Nazzjonali. Du groupe e, la parole est à Radef pour deux minuti. Sur Radef, à minuti nishtiq ringrazzja l rapporter kollegi eh, Un xekom tisibu mija jew koll biex tiferħu l-rapporter anke l-kooperazzjoni tajba li kena nishtiq nejt li eh, tamin nirringrazzja il-Shadows. Nemmen li għanna rapport bilanċat u jirrifletti il-punti għawlenin f'dan ir-rapport annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarji tal-proporzjonalità. Nixtieq eh, nirringrazzjaw u nifraħ eh, il-Kummissjoni Ewropea eh, illi waslu għall implementazzjoni u għat ta' dawn il-prinċipji importanti fil-leġizlazzjoni Ewropea. l Lum il-ġurnata, partikolarment, meta l-Unjoni Ewropea qed isseg, meta għandha qudiema din il-krizi li għatmarat bħala qabel importanti li naraw naqra fejn huma il- fejn huma l-oqsma fejn l-Unjoni Ewropea tista' tagħti valur miżjut eh, konkreta u propju minħabba dawn eh, żewġ prinċipji li aħna jekk insegwhom ma nkunux qed paxru lill-euroxettiċi. Nemmen li eh, hemm ukoll il-fatt li jgħinuna immorru l-lin mid diverġenza ta' bejnietna. Allura għanna natu eh, ċans vera biex kunem hemm iktar flessibilità fil-kalkolu eh, tal-perjodu ta' il-li fieħ eh, jist tista' tintbagħat din l-opinjoni ġustifikata billi jiġu applikati l-prinċipji ta' sussidjarjetà proporzjonal ta' ħajkonna regoli aħjar illi mhux jiġu kritikati huwa biżben il-mod illi ħa nerġgħu nagħtu lura l fiduċja fiħda fil-istituzzjonijiet ta' ċittadini tagħna. Isur kofferati issa għal-minuta dan ir rapport nemmen li huwa wieħed tas-sewwa bilanċjat eh, u dan grazzi għal passjoni eh, li tafat fih eh, senjura anzi kollega medi dal-fu. i-kwestjoni ta' s-sdirajta proporzjonalità strument importanti li għanna unek permessa dan il-prinċipi, importanti għall-Unjoni. Fl-Unjoni, l-Unjoni f'ċer setturi importanti li saħħaħ regolamentazzjoni, permezz ta' leġislazzjoni iktar intensa, pero xi kultant eh, trid eh, sempliċement tuża dawk l-istrumenti li diġa għandha. Irridu nibatu sinjal importanti u pożittiv, u jekk irnexxinna nagħmlu dan eh, li ċittadini hemm barra, naħseb li rridu nibdew billi nwieġbu għal dawk il-qegħdin fl-iktar livelli baxi, illi huma ċittadini tagħna u min huma dawk li reprezentawhom il-Parlament Nazzjonali hemm is-sistema tal-Green Cards fl-2009 kien hemm numru ta' stati membri li tkellmu fuq responsabilità soċjali ta' imprizi. Jena nixtieq nġedda din it-talba li saret ara li xuwa mod kif aħna nwieġbu eżiġenza li ġiet sostnuta minn numru ta' talbiet sostanzjali. Grazzi, issa is-sur Karim għal-minuta u nofsa għal-gruppi CR. Jek joġbu, Senjora President, Sur Komissarju, nittama illi meta namel dawn kommenti ġenerali tistabru bija. Umbat oħrajn oħrajn iktar personali. We're doing this tremendous work on behalf of our committee and this parliament. Uh, Proset ta' dan xogħol eċċellenti tal-Kumitat fih dan il-Parlament Ewropew Ma grazzi u koll eh, tal-li smajtun dejjem, eh, mux dejjem ħattu konsiderazzjoni dak li għati, ma dejjem kontu miftuħa għall-ideat li jena suġġerejt. Jena numru ta' snin eh, kelli brief li kont responsabli għalih fuq dawn il-prinċipi ta' sussidjarjetà u l-proporzjonalità u dejjem nixtieq ngħid li fuq eh, numru ta' kwistjonijiet, eh, forsi vera ma nistax naqbel miegħek, kif ma nixtieq ngħid li m'iniex vota kontra rapport għal għaliex qegħdin fejn qegħdin eh, u dejjem kienet il-pożizzjoni tiegħi li aħna rridu naraw li l parlamenti Nazzjonali ninkluduhom fil-mod kif aħna nfasslu il-leġislazzjoni u l ta' teħita deċiżjoni għaliex inkella nispiċċaw fi sitwazzjoni safja pajjiżi U din hija l-aħħar propju opportunità li nista' nindirizza dej kwistjoni hawnhekk għandhom ta' pajjiżi fejn għandek dak li huwa popolari jieħdu l-krettu għalih il-Parlament Nazzjonali u dak li mhux popolari jittafa' il-tijat intafa' fuq il-Parlament Ewropew. Rridu naraw illi l-Parlamenti Nazzjonali ikunu iżommuhom accountable tal- dak li jgħidu dak li jgħamlu. Issa, għal-minuta, il-Sinjura Butone, Grazie, Signor Presidente, l-ewenet nishtiq nejt li jem bidla bidla l-aħjar fit-ton u kontenut ta' dan rabbosta rizoluzzjoni fuq eh, il-prinċipju ta' sussidjarjetà u l-proporzjonalità meta mqabbel ma' sena ta' qabel. Nixtieq ngħid li iva vera, forsi hemm eh, benefiċċju ta' dubju li qed nagħti ma' nemmen li eh, et naraw donnu xejra lejn l-aħjar il-fat li il-prinċipju ta' sussidjarjetà proporzjonalità ma jintużawx bħala pretest biex ehm, tittieħed is-sovranta. Jena madana kollu eh, ħana li ħanibqa' attenta u nara li ikunem hemm il-ħarsin ta' prinċipju fundamentali. Nixtieq ngħid ukoll li hemm semu ħafna possibiltajiet su għant il-protokoll numru 2 ta' inizjattivi minnaħa tal-Parlamenti Nazzjonali, hemm ukoll il-green cards kif ukoll il-proċedura tal- red cards li ħajkun hemm nixtieq li jrid ikun hemm il-fatt li jkun hemm parir opinjoni motivat li li tkompli tissaxħaħ. Dan huwa importanti għaliex il-Parlamenti Nazzjonali huma verament il-qalba tal- sistema demokratika Ewropea. Issa l kex għana biss persona wahda Issor Marija se natieħ il-kelma, jek joġbu. Skużani, skużani. Skużaw li skużaw nasepe il-ħin u fil-fat il-sor pospisil li kienu kol miktuba naddu l-ewel il-kelma l-sor pospisil un bat il-sor Marjas. Mikrofona għal-kellim. Grazzi, jena dejjem kont interessat fuq eh, dan is-suġġett ta' proporzjonalità u sussidjarjetà. Kontent ta' sewi li qed niddiskutu dan is-suġġett sfortunatament eh, tard, eh, ma insomma, m'hemmx tagħmel dan is-suġġett importanti nemmen li huma żewġ prinċipji vitali meta nitkellmu dwar liġijiet u tfassil ta' liġijiet Ewropej, nixtieq ngħid li kuntent li qed nara l-Parlamenti Nazzjonali fl-aħħar qed jitalmu kif jitalmu dan l-istrument ta' opinjonijiet ehm, motivati. Rridu naraw fil-ġejjien jużaw iktar minn daw l-istrumenti li x'dan jgħina biex niżguraw li ma jkonniex eh, kazijiet li eh, fejn nisimaw eh, dawk li faslu li jġi fuq level nazjonali, għanna nafu għanna konna l nisnur bħana kontra din il-liġi Ewropea. U għallura jena ħanejt għonek napoġġa l-Kommissjoni u il-President Juncker tajab li konna inqas imma iktar kwalità. Issa, is-Sur Marjas. Grazzi, Signora President, rapport annwali fuq is sidarieta u l-proporzjonalità u partikolarment importanti tkunu eh, konxi dwar il-fatt eh, li skont is sidarieta u l-proporzjonalità eh, id-deċiżjonijiet iridu jittieħdu mill-iktar l-iktar li possibbli ta' ċittadini, għaw naħed nitkellmu dwar id-deċentralizzazzjoni ta' poter Meta qed nitkellmu dwar kwestjonijiet inklużi hawnhekk taħt il-kompetenza tal-Unjoni nemmen li eh, rridu nużaw dan il-mekkaniżmu biex nelegalizzaw dan l-isforz Ewropew eh, ġifieri jingħatu rwol jgħatu rwol l-Parlament Nazjonali, jtuhom rwol fejn jistaw resqovito possibilita uh, possibilità biex ma jkunx hemm Brussell li tiġidi fuq kollox. Nixtieq nara illi ikun hemm implementazzjoni tajjeb ta' dawn iż-żewġ prinċipji biex jinsaħħu id-demokrazija fuq livell Ewropew. Sur Kummissarju nixtiequ nindirizzaw nixtieq eh, nitolbok biex tindirizza din l-awla għall-aħħar darba illum jekk jogħġbok eve. Eh, ma nafx, eh, Sur Brock, x'qed tgħid. Jekk jogħġbok ixer il-mikrofonu. Jiena Fil-fatt, eh, ktib tismet l darbiet għal proċedura KHDI, naħseb eh, li mandunajċ eh, bija. Din hija l-istorja ta' ħajti li n-nis ma ma jinjorawni tejċ affarijiet, skużawni, jena tassew tasaw qabizli dan, id-dettal, marmarajċ ismek, kibbe. jekk it-tlet nisa emmek eh, jistaw jgħatu l-kelma l-anzjan bħali, għalli Iva, nista nitkelma minuta, jekk jgħor sur eh, kummissarju permettu li dawn it-tlet sentenzi il-prinċipi ta' sussidjarieta u proporzjonalità huma kruċjali, kruċjali fit teħita ta' deċiżjoni u fl-involviment tal-Parlamenti Nazzjonali għanna strument importanti hawnhekk għal ehm, għall-Unjoni rajna li eh, dawn iż-żewġ prinċipju, pero għandhom eh, isegwu prinċipju, eh, prinċipju ta' ta' solidarieta. Iġvir, iridu kunu konxi tal-bilanċ li eżisti, naraw li s għal pajzi l kbar miex l-istess għal dawg żgħar. U hemm ukoll il-fatt li s-sirjalità mhux kulħadd qisha bl-istess mod. Rridu naraw li jkun hemm bilanċ, rridu naraw li l-Parlamenti Nazzjonali jilabu rwol importanti tkellimna dwar il-Karta Safra, hemm ukoll il-Karta Oranġo li rridu nagħtu konsiderazzjoni anki vizavi il-Trattat ta' Lisbona u rridu nikkonsidraw il-fatt li il-Parlamenti Nazzjonali rridu nsaħħu ir-wol tagħhom, partikolarment eh, li jkunu iktar konxi dwar is-sistema tal- karta is-safra. Dan kollu rridu naraw li fl-aħħar mill-aħħar eh, ikun eh, fl-istess linja tal- trattati, skużawni mill-ġdid, tejti president, skużani sur Brok, issa l-kelma l-komissarju Mimik, nishtiq nejt illi il-prinċipi ta' sussidjarjetà u proporzjonalità għandhom jibqgħu fil-qalba tal-proċess demokratiku Ewropew. Aħna ħankomplu b'dan id-dialogu ma'kom Parlament Ewropew u l parlament Nazzjonali fuq dan u kwistjonijiet oħra importanti. Allura, grazzi, grazzi tassew. U biex u il-kelma li rapporter Delvo, grazzi senu rapporter din diskussjoni speċata fuq nata tajba, għala volja hemm xejriet differenti, swa maturi ta' interpretazzjoni kontent li għet naqblu illi huma prinċipu importanti dawn ta' sussidjarjetà u l-proporzjonalità. Nixtieq nirringrazzja lis sur Brock illi qal li dawn mhumiex il-prinċipju uniċi hemm ukoll is-solidarjetà, solidarjetà illi għandha wkoll ir-rwol tagħha fl-istruttura Ewropea. U allura għandna inkomplu nħeġġu l-Parlament Nazzjonali u Reġjonali illi komplu jużaw l-istrumenti eżistenti u fuq kollox jirresponsabilizzaw u li ma jqodux jipuntaw subajom lejn dak kollu li ser ħażina imma li jagħmlu proposti kostruttivi biex l-kontinent tagħna jiffunzjona jaħdem kif suppost ovvjament nisiden kulħadd biex jivvota favur rapport grazzi Sinjura Delvo bekk għalaqna id-debattitu uh, u il